Niftħu bil-introduzzjoni bil fond dwar diskriminazzjoni li hija bbażati fuq il-kaffa. Il-sosija bil-fom kommissjoni eh, dwar iżvilupp. Hawnhekk qed naraw il-President et qed ippreżenta ħames minuti Monsieur le Président, Madame la Sur President, Signora Rappresentanto, li eżis kollegi, l-apartheid, kelma illi mill millilin mir reġim illi deskrivi tkellem dwar umiljazzjoni illi Fl-2006 Sir Singh tkellem dwar il-situazzjoni ta' dawk li ma jistawx intmissu minn minkejja dan kollu, minkejja l-abolizzjoni tal-untouchability mill-Kostituzzjoni Indjana minkejja l-liġijiet 260 miljon persuna fid-dinja kull ta' kuljum Eh, ibatu minn dawn l-atroċitajiet u b'impunità. Eh, Fl-Indja mill-2001 sal-2005 eh, tlet nisa minn dawn il-kasti jiġu violati, stuprati kull jum minkejja li l-Indja u l-Pakistani firmaw il-Dikjerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem miljuni ta' ċittadini tagħhom xorta waħda ma jistawx eżerċitaw id-drittijiet u libertajiet li jipproklamaw propju minħabba l-fatt li huma għandhom oriġini jew twelid partikolari Ah, aħna ridna li għal boħra nerġaw eh, naħsbu fuq din is-sitwazzjoni, din id-diskriminazzjoni bazata fuq il-kasta apparti milli hija inaċċettabbli li jmur kontra id-drittijiet eh, tal-bniedem hija waħda mill, mill eh, xaħġa terribli twassal għal situazzjonijiet ekonomiċi. Exclusion des sistemi éducatifs e de santé negazzjon de leurs droits fondamentaux par les services de police. Iċ-ċaħda ta' drittijiet fondamentali ta' nies biss 10% tal-dawn in-nisa jirċievu l-edukazzjoni l-istatus ġdid tal-setat emerġenti tal-Indja mis-snin 80 din is-sitwazzjoni sejra eh, mill-ħażin għall-lar. Jiġifieri dana jura juri illi l-istrateġija l-iżvilupp mhumiex qegħdin jirnexxu ċerti pajjiżi ħolqu eh, sitwazzjonijiet inaċċettabbli issa ħna rridu fuq livell Ewropew nisqu fuq il-ħtieġa illi nirrikonoxxu din id-diskriminazzjoni bażata fuq il-kasta bħala tip ta' diskriminazzjoni partikolari li hija parti mis-sitwazzjonijiet soċjali u reliġjużi dana jolqod grupp definitu ċar illi uh, jiġi diskriminat minħabba il-kasta tiegħu. L-effiċjenza tal-għajnuna għandha tissaħħaħ il-koerenza tal-politiki esterni mal-politika tal-iżvilupp timponi fuqna mhux biss li nevalwaw l-inċidenza ta' dan il-grupp Eh, fil-ftejmiet ta' kommerċjali u investimenti li tagħmel l-Unjoni Ewropea imma iktar u iktar illi nintegraw fihom klawzola marbuta ma' diskriminazzjoni minħabba il-kasta. Dak illi rajna dan l-aħħar każijiet li seħħu fil-Bangladesh ma jippermettinniex iktar aħna eh, pal-Ewropej nagħmlu ta' biruħna li ma' jiġri xejn. Aħna irridu Eh, inkella nkunu tassew eh, ħatja li aħna kompliċi f'din il-moħrija tal-persuni li qed tiġisir diskriminazzjoni kontra tagħhom minħabba l-kasta da kollu li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-bniedem, laqat internazzjonali, l-opportunitajiet kollha eh, irridu noħdu l-opportunitajiet kollha possibbli bħall-Unjoni Ewropea biex nippromovu inizjattivi komuni maħsuba biex jiradikaw id-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta minn diskriminazzjoni għal oħra. Eh, jiena ma nistax nalaq l-interventi għaj minn ma najt li aħna u koll għanna eh, responsabilta tana anki fuq il-territorju fu il Ewropew. Eh, id-diaspora, per eżempju, diskriminazzjoni mandiġ frontieri u hemm ukoll il-komunità tal-persuni Roma illi fħafna eh, stati eh, membri eh, huma mulquta minn razzizmu, diskriminazzjoni u huma esklużi mill-politiki tagħna tal-edukazzjoni u tal-kura tas-saħħa għalek aħna permezz ta' dialogu miftuħ u onest aħna nistaw neħu l-ostakoli il kollha illi huma uh, ixxeklu l-iżvilupp. Vamos a dar la palabra ahora a la Grazzi, Senjora Ġoli, għal-nom eh, eh, tal-Komissjoni fuq l sass nitlop l-Komissarju Malmstrom biex eh, twieġeb għal dak għall-intervent li sar Senjora Ġoli. Iva, grazzi, Senjora Jolie, tal-li rassaqten din il-mistoqsija u permettu li nejdilkom li jena mal-Komissarju għal tan-Nazzjonijiet Uniti ħaj kolli ċans li eh, niddiskuti din il-kwistjoni. Aħna marbuta bisħiħ biex nġildu kontra kull tip ta' diskriminazzjoni. Eh, naħseb li din hija waħda mill-prioritajiet fil-qafas ehm, fil-qafas strateġiku fil-ġilieda favur id-drittijiet tal-bniedem. Ġita konta diskriminazzjoni edha fil-qalba ta' dan. Aħna għanna numru ta' odot, per eżempju, eh, dialogi bilaterali kif ukoll għajnuna finanzjarja għal dawn eh, ċittadini. Illa li diskriminazzjoni fuq il-kasti eh, għanda tkun fil-qalba tagħna u għanda tkun fil-qalba ta' dialogu ma' dawk li defendu dawn id-drittijiet tal-bniedem il pajiz bħal l-Indja, Nepal, il-Bangladesh, il-Pakistan u il-Mauritania u rridu kunu pajizi ta' dialogu. Rridu nqirdu darbal dejjem id-diskriminazzjoni u l-effetti tagħha permezz tal-istrumenti li għandna, partikolari mod partikolari permezz tal-IDHR kena mm, dokument 2012-2013 illi jame referenza ċara għal din id-diskriminazzjoni kontra l-kosti. E ħantikom eżempju fl-Indija mm, din mm, tip ta' diskriminazzjoni hija xi ħaġa illi tinsab f'kull settur tas-soċjetà u kienet frotta ħafna proposti aħna b'kollox id-dedikajna 4 miljun euro fondi fi proġett eh, partikolari. Eh, aħna ħadna wkoll approċ li eh, jindirizza mm, l-emanċipazzjoni soċio ekonomika u wkoll psikoloġika flimkien mal-erda tal-diskriminazzjoni. Rajna kif nistgħu nipromovu l-aċċess għall-edukazzjoni, nżidu drittijiet tan-nisa ta' dawk f'minorità ta' dawk ehm, dajfa. Rajna tnaqis ehm, ta' faqar u saħħaħna drittijiet ta' dawk li huma dajfa. Rajna li jew koll intejbu l-aċċess għal ġustizzja biex innaqsu l dejjem il-diskriminazzjoni kontra il-kasti. Dedikajna 30 miljun um, euro fi proġetti oħra l-finanzjament ta' ta' forza tal-pulizija fil-Bangladesh kif ukoll f'awtoritajiet ġudizzjarji fil-post rridu natu attenzjoni partikolari fil-politika tagħna lil dawk li huma l-iktar dajf għal daqstant azzjonijiet eh, umanitarji fil- fixlok tal-Azja u mandirizzat l-iktar kasti baxxi eh, f'dawn il-pajizi eh, b'mod bilaterali aħna konna attivi, konna, mm, konna attivi fis komissjoni tal-Nazzjoni Uniti tad drittijiet tal-bniedem u ħadna wkoll sem fil-proċess ta' revizjoni flimkien mal-Indija, il-Pakistan u l-Bangladesh fost oħrajn biex nala din it-tip ta' diskriminazzjoni hija waħda mill-prioritajiet tagħna rridu niġġieldu bruħna u ġisimna kontrijam u tagħmel parti mill-istrateġija ħarija tal-ġedda tagħna kontra kull tip ta' diskriminazzjoni. Għandna numru ta' għodot u strumenti li eh, jinsabu fidejna U rridu eh, ndur lejn eh, l-organizzazzjonijiet u soċjetà ċivili biex eh, użnuna biex nerdarba dejjem din ta' diskriminazzjoni fil-pajjiżi fejn li huma l-iktar mill-quta minna. Grazzi Komissarju Malfram jiena naf l-impenn li inti għandek u għal dastant żgur illi ħadd indirizza din il-kwistjoni kif meħtieġ. Issa, Ndur għal gruppi l-ewel. Zewċ minuti għasur Svensson għannum tal-PPE. Grazzi, Sor President. Ejja, id-datatorjat. Ħafna drabi id-datatorjati huma kuntenti li reprimu uh, il-popolazzjonijiet tagħhom u eh, pajjiżi fejn aħna nistennew milli għandhom valuri eh, demokratiċi ma nafx jiena x'qed nistennew naħseb eh, illi qed inqarqu bina nfusna irridu rridu li dan kollu jitla fuċ l-ilma u dan ta' sew jitqiet fil bħala priorità fl-agenda tagħna, ġifieri nitkellmu iktar fuq diskriminazzjoni kontra l-kasti. Aħna nafu li għandna biċċiet mill-popolazzjoni tagħna illi jaħsbu li huma eh, il-fuq minn kulħadd ħadd ma jista' jmisshom. Is-sinjura illi huma taħt il um, biħat tal-popolazzjoni. Ġifiri, wieħed ma jistax joqgħod jitkellem uh, fuq tradizzjonijiet jew inkella uh, xi tip ta' drawiet biex jiġġustifika din l-imġiba illi n-nies ikunu sattomessi uh, taħt oħrajn. Rridu rridu nammettu darba dejjem illi jekk hemm din it-tip ta' ġustizzja nisqu fuqa u neqrdu darba dejjem. Qed ngħid dan partikolarment għan-nisa għat-tfal li jkunu maqfula pereżempju eh, eh, f'gaġeġ illi ma jistgħux jħarbu minnhom. Eh, President, jiena verament kuntent illi dan tpoġġa fuq l-agenda. Mejja ma ma narqux din id-diskussjoni għal dan id-dibattitu l-ħamis fil-ħodu. Le, irridu tassew nimbuttaw dawn il-kwistjonijiet u tassew nifirmaw għal-karta ta' dritta Ewropea għal helsin għal-ħelsien tal- um, tal ta' espressjoni ta' reliġjon irridu naraw illi dawk il-pajizi li huma firmatarji ta' din il-karta ma jmorrux lura mill-impenn tagħhom. Sur President, irridu nagħmlu l-almutana biex nollu l-valuri u l-ħelsien li ġib miegħu id-demokrazija illum qabelada. Grazzi, Sur Svensen, u issa għannom ta' soċjalisti żewġ minuti is-Sur Cashman. Sir President Iva, dem ta' pjaċira lija illi inti tkun hemmhekk fis sede tal-Presidenza meta niddiskutu suġġetti bħal dawn. Nixtieq nuri simpatija tiegħi ma' Sinjura Joli, mem lebda lok biex aħna nittoleraw eh, jew mod intern jew estern xi tip ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-kasti. Ejjew nibatu messaġġ sod Jiena smajt, eh, sinjora komissarju, għal dak li għatima, sfortunatament kolli nasar konklużjoni li għetin fallu. Eh, jekk aħna għanna dawn l-istrumenti kollha, għanna dan il-xol kollu, għanna 220 miljon ruħ li huma diskriminati kontra minħabba li huma eh, parti mill-kasti baxxi. Rridu ninsistu mal-ftijim kollha esterni, mal-ftijim u l ftejmet kummerċali kollha nisħu fuq dan il-punt li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni għabazi tal-kasti. Illa għaliex eh kunu sinċeri, meta aħna nixtru dawk il omos mill-Bangladesh, mill-Pakistan, mill-Indja, meta aħna nagħmlu eh, kummerċ ma dawn il-pajjiż, aħna qed eh, infaqru dawn il-pajjiżi u aħna ukoll nkunu kompliċi ta' din id-diskriminazzjoni kontra n-nies, nkomplu ndajfuhom. U eh, aħna kull trattat illi niffirmaw irridu irridu naraw um, illi um, nefitaw illi ikun hemm um, kasta f'dak il-pajis illi automatikament tissottometti il kasta oħra. Allura, ejja, Eja fl-imkien nieqfu għal din l-inġustizja meja nejdu u koll il-publiku li ċittadini tagħna Minn fejn intom tixtru l-prodotti għadu attenti, minn fejn tixtru l omos il-ġlekkijiet, l-ingrevajjet ta'kom. Jekk dawn il-pajizi ma japplikawx l-standards favur id-drittijiet tal-bniedem, il-għaliex japplikaw il- um, id-dritt skandalus ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-kasti, allura ejja dawn niprojbu għom darba dejjem. Grazzi sur Kaxmen, issa n-nom tal-liberali za' zewċ minuti għanna is-sur Donskis. Sur President, Sinjura Kommissarju, id-diskriminazzjoni kontra l-Kastija u waħda mill-ikbar paradossi tal-21 ta' siklu 21. Meta nafu li aħna nafu illi l-frontieri qed dejjem iktar u qed ngħixu f'dinja globalizzata iżda hemm mijiet ta' miljuni ta' nies illi għadhom diskriminati u qasbis igawdu l-iktar drittijiet bażiċi hemm ħafna nies li f'demokratiji saħansitra huma diskriminati u ma jistgħux jilħqu livell ta' żvilupp diċenti Jekk eh, xi ħadd huwa mm, eh, diskriminat minħabba reliġjon eh, jew nkella minħabba kwalsiasi raġuni oħra, jridu nifmu dawn huma nies bħalna. Ma nistgħux nittolleraw xi ħaġa bħal din u din hija kwistjoni globali hija imperattiva illi din isir parti mill-lingwaċ favuri drittijiet tal-bniedem u tassew indaħlu fil-politika tagħna wkoll anke fuq livell dinji. Hija kwistjoni speċifika li hija marbuta ma' diskriminazzjonijiet oħra, pereżempju fuq l-orjentament sesswali, is-sess, it twembin u diskriminazzjoni toħra. Naħseb illi dak li għanna u d-diemna u għapass signifikanti l-qoddim imma rridu nizguraw illi peress li għanna 260 miljon ruħi li huma affettwati minn din il-kwistjoni, rridu naħdmu biex dawn għada pitada xi darba jiexu f'dinja dinjituża. Nitlob, indur fuq kull istituzzjoni biex nerdu din diskriminazzjoni u nindirizzawa fuq kull livell nidjalogaw ma dawn il-pajizi, nindirizzaw ruħna il-Kunsill ta' drittijiet tal-bniedem ta' Nazzjonijiet Uniti u nittama illi ma noqodux, ma noqodux lura, anzi nibqgħu nissiltu u nżommu fil-qalba tagħna id-drittijiet tal-bniedem biex tassew inejxu eh, soċjetajiet demokratiċi. Grazzi ħafna wissa n-nom tal-ħodor għal-minuta u nofs Jean Lambert. Iva, jiena qed nitkellem bħala parti minn netwerk ta' solidarjetà Feren ren Unit u jiena president ta' entità li tindirizza numru ta' dawn il-pajjiż minn dawn il-pajjiżi li semmejna naf li ħadd eh, mandu għalfejn ibiddel twemmin tiegħu jew kella jbiddel il-kasta tiegħu jew eh, xi joħra oħra minħabba biex ikun aċċettat, eh, kulħadd għandu jkollu aċċess għall edukazzjoni u juża t-talenti tiegħu partikolarment partikolarment il-dawk li huma l-iktar dajfa aħna rajna fil-passat proġetti Ewropej li sfidaw u ġabu differenzi kbar. Imma ejja tassew namlu ħilitna biex dan ikun parti minn tendenza ta' bidla kulturali. U nur il-ċittadini tagħna qed nippruvaw nagħmlu. Irridu eh, ikonna dawn id-drittijiet li mhux biss ikunu mnaqxa fil-kostituzzjonijiet tagħna, imma li jkunu implementati tassew fil-liġi tagħna u nafu li r-Renju Unit eh, daħħal fil-leġizazzjoni diskriminatorja ta' tijaw eh, il-diskriminazzjoni kontra il-kasti. Eh, iżda kien hemm passi biex biex xeklu l-implementazzjoni ta' din il-liġi. Għal dastant ejja ta' sew nipromovu dawn id-drittijiet kemm b'mod nazzjonali kif ukoll b'mod internazzjonali. Grazzi ħafna l-aħħar kellem Sur Gustafsson. Imma palma nafu dan huwa president tal tal-grupp ta' drittijiet tan-nisa u ugwaljanza bejn is-sessi. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi, Signora Kommissarju Malmstrom diffiċli ħafna wara li dawn il-kollegi eh, għallu uh, tant affarijiet sbieħ li wieħed joħroġ bħi ħaġa ġdida. Imma hemm aspett wieħed li jena nixtieq nifoka fuq u naħseb li huwa importanti dan jiġri f'ħafna pajjiżi fil-fatt. Meta aħna nitkellmu dwar il-nisa eh, dalek illi huma 60% eh, tan-nisa kollha fl-Indja u dan isir tlet tipi ta' diskriminazzjoni kontra tagħhom huma fqar huma nisa u huma dalet ukoll u 50% mit-tfal li ma jiġux irreġistrati meta jitwildu għalhekk huwa diffiċli ħafna li dawn in-nisa dalet jiġu mħarsa mill-prostituzzjoni, mit-traffikar, mill-xogħol ta' tfal u żwieġ bil-fors Eh, rari ħafna li kunem xi violenza kontra nisa dalet li eh, tiġi irrapportata. Il-pulizija ma tantx għandha interess u eh, kulħadd jaġixxi b'impunità prattikament totali. Uh, jista jisir ħafna iktar anke minnaħa tal-Unjoni Ewropea nistgħu nitkellmu ma' dawn il-pajjiżi, konna dialogu magħhom, ikonna programmi magħhom u naf li l-Kummissarju Malmstrom qed tagħmel ħafna ma' nemmen li jistgħu nagħmlu iktar Jekk aħna naħdmu fl-imkien ma' dawn l-organizzazzjonijiet ċivili illi jeżistu diġà, huwa essenzjali b'mod partikolari li aħna naħdmu ma' organizzazzjonijiet tan-nisa għaliex huma għandhom ħafna esperjenza f'dan il-qasam aħna rridu namlu dak kollu li nistaw biex niżguraw li diskriminazzjoni għabbażi tal-kasta ma ssir imkien, ma teżisti imkien fl-ebda rokna tad-dinja. Grazzi ħafna, issa um, temmejna ir-round ta' kellima għannom tal-gruppi u naddu għal kollegi li se jitkelmu uh, eh, fissimum stess. Zewċ minuti għas Sur Gail Mitchell. Grazie, President. E, Signora Xoli għamlet bieċa xol eccellenti għalix eh, ġibdet l-attenzjoni għal darboħra fuq dan il-punt. Jina naqbel ma dak li għal Sur Cashman aktar kmini, irridu nkunu ħafna iktar proattivi u nizguraw illi aħna nibbojkotjaw il-dawk il-pajizi illi ikomplu jitrattaw l-nies b'dan il-mod Jena eh, kontent li rapport eh, jagħmel eh, aċċenn għal l-Unjoni Ewropea li għandha tindirizza din it-tip ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-kasta u dak kollu li għandu x'jaqsam mal origini ma' twemmin, mal-orjentazzjoni sessuali u affarijiet bħal dawn. U l-kollega ta' qabli semma il- kwestjoni tan nisa dalet illi huma l-iktar sfruttati anki sesswalment jiġu sfruttati ħafna drabi eh, jiexu fl-iskjavitu u laqqas għandhom aċċess la l-ikel u laqqas għal faċilitajiet eh, tal-iġene sanitarji dana fis-seklu 21 imma l-diskriminazzjoni bażi tal-kasta eh, ma tinsabx biss fl-Indja imma fl-Irlanda kellimt ma' tifel indjan jismu Robin illi anki fl-Europa naraw illi din it-tip ta' diskriminazzjoni tkompli wkoll. Nirringrazzja lil ehm, l-Sinjura Jolie tal-li poġġi dan il-punt ukoll fuq l-agenda permezz tal stoqsija tagħha u nittama illi jekk naħdmu flimkien niġġieldu kontra din eh, din il-pjaga illi eh, ila magħna għal tul ta' żmien eċċessiv. Sinjura Grumaj, Sur President, kollegi, Id-diskriminazzjoni għabbażi tal-kasta hija realtà għal iktar minn 260 miljun ċittadin tad-dinja u eh, waħda mill-aktar eh, violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem li hija komuni eh, in-nisa u l-bniet huma vulnerabbli ħafna u jiffaċċaw ħafna tipi ta' diskriminazzjoni u violenza fosthom l-abbuż sesswali it-tfal ukoll huma vulnerabbli u jistgħu jiġu eh, sfruttati sesswalment eh, minkejja l-att leġislattiv li eh, għadda fil-Nepal dan l-aħħar il-ħajja għannisa nisa dalit hija diffiċli ħafna u l-ġejjien tagħhom huwa sigur xejn. Il-ġnus maquda ħarġu linji gwida kontra il-diskriminazzjoni imma aħna irridu naraw issa kif dan kollu se jiġi implementati narrit nisħa li din mhux biss kwestjoni tal eh, jew problema li tinsab fil-xlok tal-Asja ħafna uh, nisa dalit jaħdmu issa bħala uh, il-sira tal-ħajja tal uh, fid-dinja moderna jaħdmu f'dawn il-fabriki jipproduċu ħwejjeġ li nixtruhom aħna fl-Ewropa. Issa il-kellim li miss is-Sur Benjen. Iva, naħseb illi din il-mistoqsija orali merħba bija di miex l-ewel darba li qed nitkellmu dwarha fil-Parlament Ewropew dil-kwestjoni ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-kasta u naħseb illi mhux se tkun l-aħħar darba laqqas. Jiena nifhem illi ma ħnistgħux aħna nbidlu s-sitwazzjoni minnhom għalada, xorta inħoss illi il-livell ta' progress li sar mhuwiex sodisfaċenti miljiet ta' miljoni ta' persuni illi jiġu diskriminati ta' kuljum fil-Bangladesh per eżempju id-diskriminazzjoni għabbażi tal-kasta eh, ta' torqot popolazzjonijiet kemm Hindu kif ukoll eh, Musulmani eh, Musulmani, Buddisti u ta' wkoll. U fil-Pakistan id-Dalits għandhom aċċess illimitat għal parteċipazzjoni fil-ħajja politika u koll u din hija xi ħaġa inaċċettabbli ħafna minn dawn in-nies ukoll huma minoranzi reliġjużi wkoll u għalhekk issir diskriminazzjoni doppja kontra tagħhom. Jiena mhux qed nipretendi illi il-Kummissjoni u l-IES illi eh, jesportaw il-modell soċjali Ewropew eh, bħala soluzzjoni waħda li tot tal kulħadd imma bżonn illi naraw li kunem demokrazija, libertà u drittijiet tal-bniedem ir-rispett ta' dawn l-affarijiet Grazzi ħafna. is signora Martina Andersen. Jena kontenta li qed nisimgħu illi qed nitkellmu lum fuq dan is-suġġett dan il-260 miljon persuna matwar id-dinja li qegħdin jiġu diskriminati minħabba l-kasta, sistemi tal-kasta u manġusti għaliex jaqsmu lil persuni eh, fi gruppi soċjali li mhumiex ugwali u huma eh, ġerarċiċi dawk li huma fil partiti isfel huma inqas mill-oħrajn jew meqjusa inqas mill-oħrajn Eh, ħafna drabi kollom jamlu liktar xol perikolus u, u maħmuċ u ħafna minnom kollom jaħdmu ta' bil-fors u jinżammu eh, f'kondizjonijiet ta' faqar estrem għandu jkunem eh, klawzola baz għabaz eh, kontra diskriminazzjoni fuq il-kasta f'kull ftejim ta' assoċjazzjoni u f'kull ftejim kummerċjali. il u wkoll għandha tiħu passi biex tiġġieled kontra id-diskriminazzjoni anke fiħdan il-frontieri tal-Unjoni Ewropea għaliex ebda komunità imkien m'għandha tkun eżentata mill-protezzjoni ta' drittijiet tagħha. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Omen Ruiten, żewġ minuti. Jena qed nara illi għaw uh, konsensus pjuttost qawwi f'dan il-Parlament fuq ir-rapport illi abbozzat is-Sinjura Jolie u naħseb illi irnexxiela tirrifletti mod adegwat id-daqs u s-severità tal-problema li qed niffaċċaw. Meta aħna nitkellmu dwar diskriminazzjoni ħabba l-kasta nitkellmu dwar gruppi ta' persuni li minħabba twellit tagħhom l-oriġini tagħhom irridu jibqgħu stigmatizzati għal bqija ta' ħajjithom. Għalhekk huma jiġu trattati b'mod differenti Sur President. Din hija violazzjoni ta' dritt tal-bniedem li huwa l-iktar bażiku. Aħna rridu niżguraw illi kulħadd igawdi mill-istess drittijiet libertà ta' twemmin, ta' reliġjon, id-dritt illi inti tiżviluppa lilek innifsek, u aħna ma rridux illi ikun hemm persuni maqbuda f'sistema ta' kasti illi m'għandhom ebda prospett għal futur u jgħixu fil-faqar. L-istima hija li hemm 260 miljun persuna madwar id-dinja li hija vittma ta' din il diskriminazzjoni għabbażi tal-kasta hija sistema illi hija imqabda sew f'ħafna soċjetajiet madwar id-dinja. U għalla volja fejn hemm il leġislazzjoni biex tiġilet kontra din id-diskriminazzjoni xorta hemm impunità u hemm ħafna abbuż tal-liġi li jfisser illi diskriminazzjoni għabbażi tal-kasta tibqa tirrenja. Is-Sur Mitchell Semma dal-punt ukoll aħna għanna nużaw kull odda li għanna dispożizzjoni tagħna biex niġġieldu kontra tagħha. Jiena ressaqt ħafna mistoqsijiet lill-servizz tal-azzjoni esterna għaliex naħseb illi għanna naħdmu ħafna iktar flimkien ma l-ambasċati tagħna mhux biss biex nirriflettu nirrapportaw dwar dak li huwa għaddej, imma biex kemm jista' jkun nippruvaw ukoll ninfluwenzaw u niġġieldu kontra il-diskriminazzjoni għabazi bażi tal-kasta. Naħseb illi fil-ftejmiet li għandna ma' dawn il-pajjiżi u dinja xi ħaġa li titmur lil lin mill-drittijiet fondamentali tal-bniedem, tkun idea tajba jekk is-servizz ta' azzjoni esterna joħroġ eh, rapport ta' kull sena jpoġġa fuq il-website tagħhom jgħidulna xi proġetti qed jaħdmu fuqhom kif qegħdin jaħdmu mal-awtoritajiet biex jindirizzaw eh, din il-problema ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-kasta. Grazzi ħafna, Ria. Eh, Sur Czarnewski Eh, kelli jitkellem aktar kmieni għal-grupp tal-ICR ma ma kienx hawnhekk meta missu. Imma eh, kelli jitkellem ukoll fl-aħħar ta' dar-round imma qiegħed hawn laqqas, Jiġifieri ma nistax nagħti l mikrofonu lilu, għal daqstan tista' għandna il-catch tiegħi ħafna kollegi talbu illi eh, jitkellmu Sur Kelly minuta. Grazzi ħafna, uh, Sur President. Jena naħseb illi bl-izviluppi fit-teknoloġija permezz tal-internet, etc. naħseb illi nistaw inwaslu l-valuri ta' drittijiet tal-bniedem uh, sal-liktar irkejjen imbeda tad-dinja ħafna aktar malar mod ħafna aktar effiċjenti mill-li rnexxinna nagħmlu sissa jgħidu illi n-nisa u l-irġiel kollha jitwildu ndaqs imma hemm xuħut illi huma iktar ugwali minn oħrajn u nistaw naraw ukoll li hemm diskriminazzjoni f'pajjiżi tagħna wkoll imma fejn hemm diskriminazzjoni minħabba il-kasta il persuni li jitwildu fċertu kasti uh, jitwildu inqas mill-oħrajn u jibqaw inqas mill-oħrajn tul ħajjithom kollha. Eh, naqbel ma dak il għal sur Mitchell jina nifraħlu għax xogħol enormi illi jagħmel eh, fil-qasam tal-iżvilupp għal numru ta' snin u din hija xi ħaġa li aħna għandna ninkluduha fl għal għall iżvilupp niżguraw illi id-drittijiet tal-bniedem ikunu parti minn dan l-iżvilupp ukoll. Grazzi ħafna xon. Is-Sur Paul Murphy. Grazzi, Sur President jekk inti m'intix meqjus bħala bniedem mela drittijiet tal-bidda ma japplikawx għalik dawn huma eh, il-klim ta' Runi Das li attivista għannum tal-nisa dalet fil-Bangladesh nafu li hemm 260 miljun persuna li huma eh, maħkuma minn din il-diskriminazzjoni, l-istupri eh, li għalihom il-pulizija uh, jgħalqu għajnejhom dak l-istudenta ta' 19 sena illi wadbula il-laċtu għalix ridet kienet tinjora il-ġuventur tal-età tagħha imma diskriminazzjoni eh, bażi tal-kasta mhix xi ħaġa fl azja biss u fir-Renju Unit l-sforzi tal-gvern biex eh, iwaqqaf jew jiblokka eh, il-leġislazzjoni kontra diskriminazzjoni għandu jkun kondannat xorta l-esklużjoni, tortura, l stupru l-jasar, l-qtil, għadu għaddejjin għaddejjin ta' kuljum. Imma imbżon ta' soċieta alternativa bbażata fuq l-ugwaljanza u s solidarieta Gracias, Sir Murphy. Solo la tentación de compartir con ustedes una pequeña reflexión Acabamos de... de, Jena laqas eh, ma, ma nista noqot mill-li najt kelmtejn jien jajt il-President. Delegazzjoni mill-Komitat tal-Izvilupp għadha kif ġitlura mill-ġnus ma'uda u mill-summit għal dwar il-lanijiet tal-Izvilupp għal-millenju. Eh, Sur Cashman u jiena u nisoħrajn konna emmek u eh, jiena laqas ma niftakar li din dan is-suġġett issemma hemmhekk forsi kif qal wieħed mill-kellima illi ma rridux eh, illi offendu l-ikbar demokrazija fid-dinja billi eh, issemmu dan il-punt imma hemm bżonn li aħna nirreaġixxu għaliex il-komunità ta' madwar id-dinja uh, edha tipprova tmewwita din aħna il-koll nafu illi din hija inġustizzja kbira. Skużawni illi eh, kelli ngħid kentejn jien ukoll imma jiena kont wieħed mill-ftit illi setgħu jattendu għal din il-laqa u eh, rrid ngħidilkom illi kienet xi ħaġa illi uh, propju ippruvaw isiktuha din. Signora Malmstrom, grazzi Sur President, naħseb dak pa kienet għalik. Grazzi onorevoli membri tal semmejtu dan il-punt jina naqbel ma'kom mill 2013 li għatem dawn il-miljoni kollha ta' persuni li huma meqjusa ma jistgħux jitmessu u li sirdi diskriminazzjoni kontra tagħhom hija xi ħaġa inaċċettabbli. Għandna nagħmlu da kollu li nistgħu mhux biss biex inqajmu kuxjenza ma biex niġġieldu kontra din id-diskriminazzjoni. Pero sar progress, per eżempju fl-Indja l-gvern waqqaf reġim illi jiprofdi għal eh, azzjoni affermativa favur dawn il-gruppi. Il, il, il gruppi fin-Nepal ukoll hemm eh, liġi kontra il-diskriminazzjoni li daħlet fl-2011 u qiegħda tiġi implementati, ġifri progress hija tisir imma tbaqa' ħafna iktar xi jsir u l-odot li għandna bħalissa ħna qed nippruvaw nużawhom mill-aħjar mod possibbli kif għattilkom fil-kommenti tal-bidu tiegħi biex nippruvaw ngħinu dawk li huma l-iktar vulnerabbli u biex inkomplu insemmu dan is suġġett fid dialogi fuq id-drittijiet tal-bidem li għanna ma' dawn il-pajjiżi. Aħna se nkomplu niġġieldu għal-bidla permezz tal-istrumenti li diġa għalna, se noħorġu bħalma tafu rapport annwali fuq l-implementazzjoni tal- eh, l-pjantazzjoni għad-drittijiet tal-bniedem, demokrazija u diskriminazzjoni fuq il-kasta hija parti minnu diskriminazzjoni u atteġġamenti ta' eh, diskriminatorju ma jista' tistax tbiddilhom illum għal-għada hemm bżonn ta' ħin u għalhekk huwa importanti illi nqajmu kuxjenza mhux biss dawk il-pajjiżi manki hawnhekk fl-Ewropa u jiena nixtieq nifraħ lill parlament Ewropew talli eh, eh, talab dan ir-rapport mingħand is-Sinjura Joli biex qajjem kuxjenza biex niżguraw illi dawn il-persuni li ħafna drabi jintesew ma jkunux minn sija li kollhom leħen u li sabiex id-dinja ukoll u ċittadini tagħha ikunu jafu u jifmu kemm hawn diskriminazzjoni x'realtà hija tagħhom ta' kuljum. Uh, eh, il-rappresentantoli u aħna uh, lesti illi namlu kollu li nista biex niġildu kontra din id-diskriminazzjoni. Eh, Grazzi, Kommissarju. Aħna rċevejna abbozz rezoluzzjoni fuq il-Komitat ta' Żvilupp ħankunu qegħdin nagħqu dan id-dibattitu fuq din il-nota